Da, President. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen Sitzung und Eżis kollegi nisoktaw bis-sessjoni l-minuti tal-sessjoni tal-bira. Huma disponibbli għandkom xi oġġezzjonijiet li ma jidhirx li huwa l-każ mela allura il-minuti huma approvati. Għandi avviz dwar il-kumitati u delegazzjonijiet u l-għamla tagħhom jina smajt kont irċevej din il-proposta minn il-PPE dwar il-Kumitat FAM, Kumitat tan-nisa, formazzjoni li sur ġoven madux membru tal-Kumitat tal-Drittijiet tal-Kumitat tal-Nisa, skużawni. Tomċi kummenti jekk le din il-proposta tiġi adottata. Punt li jmiss huwa għadibattitu dwar każijiet ta' ksur tal-drittijiet tal-bniedem demokrazija u l-istat ta' dritt. Aħna se nitrattaw il kas tal-Pakistan il-til ta' xabaz bat il-Ministru tal-Minoranzi. Ser naddi il-kelma lill-awturi l-ewwel Ser nibdew bl-Onorevoli Lambert tal-Minuta. Nofs. Grazie President. Jina naħseb illi il-kol kemm aħna konna moħxa bil-til tal-Ministru Xabas Bati. Huwa xi ħadd illi konna fuq hawnhekk fil-Parlament huwa ġie hawnhekk iltaqa' ma' ħafna magħna ma' ħafna minna imma wkoll għaliex dan huwa qtil simboliku ieħor illi laqat li xi ħadd illi kienet jipprova jagħmel rikonċiljazzjoni u jaħdem mal-minoranzi kollha fil-Pakistan. Aħna rridu wkoll nżidu il-kondoljanzi tagħna mhux biss. Tunatu l-kondoljanzi tagħna mhux biss il-familji tiegħu mal familja wkoll ta' dawk kollha li nqatlu f'attakki terroristiċi ġewwa l-Pakistan. Din il-ġimgħa rajna żewġ attakki bħal dawn illi qatlu ħafna persuni u darbu ħafna kol ukoll pereżempju l-bombardamenti ta' Londra. Għalhekk il-popolazzjoni qed issofri intimidazzjoni u dan qed ikkomprometti d-demokrazija fil-Pakistan. Qegħdin naraw bidla fil-demografija ta' ċertu kostituenzi pereżempju ġewa Keta minħabba din l-intimidazzjoni li qed taħdem biex tkeċċi nies il-barra. U għalhekk ir-riżoluzzjoni tagħna hija importanti biex aħna nkomplu nappoġġaw din il-ħidma fir-rigward tat-tolleranza u l-ftehim reċiproku. Dan neħtiġu fl-Unjoni Ewropea wkoll fejn ċertu stqarrijiet ministerjali fl-opinjoni tiegħi dan menuħx. Għalhekk aħna qegħdin nistennew it-tmexxija fil-Pakistan u wkoll fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Frau Kollegin Scharke für eine Minute. Thank you, President. L-Onorevoli Xaka għal minuta. Grazie, President. Minkejja rikjesta l-aktar protezzjoni tal-Ministru wara bosta tettitiet u għagġi maqtul f'nej ta' marzu. Simpatiji ta' jmorru lejn il-familjari tijaw manka lejn il-Pakistani illi qed ifriċċu soċjetà aktar tolleranti din daqqa ta' ħarta għal Pakistan u għall umanità ġenerali għaliex l-awtorità tal-Pakistan ċaħdu rikjesta tal-Ministru għal karozza bulletproof uffiċjali. U għażla ta' bodyguards li huwa kien jafdom. Billi nappellaw billi appella riformi huwa kien difensur ta' drittijiet tal-bniedem u jiena wkoll nixtieq nrotħaj għal ħidma ta' Jim Sabir ġemal din il-koordinatur tal-Kummissjoni għad drittijiet tal-bniedem tal-Pakistan li wkoll inqatel fl-ewwel ta' Marzu. Aħna neħtieġu azzjonijiet konkreti bħal investigazzjonijiet fih dan il-gvern illi jiddu jisiru skont l-standards internazzjonali għaliex l-impunità trid tispiċċa darba l-dejjem u l-Unjoni Ewropea trid tagħmel monitoraġġ tas-sitwazzjoni u tipprova tiffinanzja l soċjetà ċivili permezz tal-istrument għad drittijiet tal bidem u demokrazija. Grazzi. Grazzi tassew. Onorevoli Xake, il-kellim li jmiss l-Onorevoli Geringer de Odenberg. Grazzi tassew, President. Dawn l ħara xar xhur il-Parlament Ewropew adotta tliet riżoluzzjonijiet marbuta mal-libertà ta' denominazzjoni fi Repubblika Islamika tal-Pakistan f'Mejju 2010 aħna tkellimna dwar dan hawnhekk fi Strasburgu. kien hawn il preżenza tal-Ministru Shabazz Batti u illum qegħdin nitkellmu dwar iċ-ċirkostanzi tal-til tiegħu il-til uffiċjal li tal-istat illi sar dan l-aħħar tfisser ħaġa waħda fil-Pakistan ħadd ma jista' jiddefendi lilu nnifsu kontra l-fundamentalisti. It-teddida hija fir-rigward ta' dawk illi jitkellmu kontra il-liġijiet pubbliċi. Nistgħu naraw illi sissa l-Unjoni Ewropea ma kienx effettiva fil-konfront tal-Pakistan u għalhekk jiena nissuġġerixxi li aħna nagħmlu taħdidiet ta' round table fir-rigward tal-Pakistan u l-minoranzi. Jiena nemmen li servizz tazzjoni esterna tagħna irid jirreaġixxi għal azzjonijiet u avvenimenti ġewwa Islamabad qabel ma jkun tard wisq. Grazzi. Issa l-Onorevoli Koħol għal minuta. Il-ħajja tas Sur Batti kienet merkata mill-fatt li huwa prova jiddefendi d-destin ta' ħafna persuni Ovvjament din mhijiex riforma demokratika dik li qed naraw fil-Pakistan bħalissa hemm problema fir-rigward ta' relazzjonijiet bejn il-komunitajiet reliġjużi u komunitajiet ta' twemmin ġewwa l-Pakistan. Il-terroristiċi, il-terroristi kawżaw problemi hemmhekk il-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija mhux possibbli illi jiġu li niddefenduhom fil-din il-klima li hemm bħalissa u qegħdin nies bħal surbati qegħdin jiġu maqtula. Din tista' teffettwa pajjiżi oħra wkoll. Tista' tinfireġ f'pajjiżi oħra. Is-surbati kien raġel kuraġus ma kienx inġenwu kien jaf x'tip ta' riski kien qed jidħol fihom. Iżda aħna neħtiġu leġislazzjoni fil-Pakistan fil-Pakistan biex din il-ħaġa ma taffetwax il-ħajja ta' miljuni ta' persuni. Grazzi ta' sew issa għal minuta l-Onorevoli Van Dalen. Grazzi President, is-sitwazzjoni fil-Pakistan hija waħda ta' sew kritika jkolli ngħid qed ikun hemm attakki li qed iseħħu l-ħin kollu il-gvern jidher illi tilef ir-rieda illi jieħu azzjoni. Fjannar il-gvernatur ta' Sier inqatel u l-ġimgħa l-oħra inqatel l-unika persuna kristjana sur sabazbati. Aħna nikoperaw mal-Pakistan, nikoperaw dwar l-Afganistan miljuni ta' euro imorru għand il-Pakistan biex huma jibnu l-infrastruttura u biex nejnu għad dialogu reliġjuż ukoll. Aħna rridu nsemmaw leħinna irridu ninġabru madwar mejda u ngħidu illi da, din il-mibeda kontra l-Kristjani titti f'darba l-dejjem. Aħna irridu naqsmu l-flus mod ġust lill-Musulmani u lil dawk mhumiex Musulmani biex nibnu l-infrastruttura wara l-arar li kien hemm. Jekk il-gvern tal-Pakistan u l-forza ta' sigurtà ma jistawx isibu tarf ta' situazzjoni mela allura il-Pakistan ser jikun mimli estremisti wasal iż-żmien li neħdu azzjoni. Grazzi issa żewġ minuti l-Onorevoli Tavares. Grazzi tassew, President. Fil-mozzjonijiet urġenti tagħna spiss dak li aħna nistgħu fil-Parlament Ewropew ikun tkun xi ħaġa tassew limitata iżda għall-inqas żewġ affarijiet marbuta ma' libertà tal-espressjoni, libertà tal-reliġjon f'pajjiż bħal Pakistan huma żewġ affarijiet li aħna nistgħu niksbuhom billi nsemmaw leħinna minnaħa aħna nistgħu ngħidu lil dawk illi qegħdin jiddefendu l-libertajiet reliġjużi u t-tolleranza fil-Pakistan li mhumiex weħidhom. Din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmlu u tista' tiżgura illi aħna qegħdin nuru ċertu dinjità f'dan id-dibattitu billi nuru nibatu messaġġ il dawk li fil-Pakistan qegħdin jiddefendu libertajiet reliġjużi tagħhom. it tnienet nistgħu ngħidu l-Gvern tal-Pakistan li huma jistax jibqa' jippermetti lil fanatiċi u l-estremisti jitkellmu fisem il-pajjiż kollu kemm hu għaliex fir ta' din il-liġi tal-blasfemija fil-Pakistan jew kif rajna fl-Indonezja fl-aħħar mill-aħħar jidher illi dak isu qed qed ikun hemm din il-minoranza illi qed titkellem fisem is-soċjetà kollha, tispiċċa titkellem fisem is-soċjetà kollha għaliex jintimidaw lil kulħadd, iżda jekk il-gvern ma jistax jiddefendi l-libertajiet tiegħu, jekk dawn in-nies jistgħu jaġixxu b'impunità, jekk il-gvernijiet ma jistgħux jimponu it-tolleranza mill mela allura dawn il-pajjiżi sejrin jiġu maksa minn din il-mewġa ta' intolleranza. Irrid ikun hemm investigazzjoni xirqa ta' dak li ġara min kien wara l-qtil tal-Ministru Batti irrid ikun investigazzjonijiet profondi u ma nistgħux nippermettu illi jkun hemm inkjesti li jiġu kontaminati mill-prassi tal-politika u l-prassi ta' servizzi sigriti li rajna f'dan il-pajjiż. Eh, Ġifiri, erda ta' xhieda kif diġà ġara. Eh, fil-każ tal-Ministru Butto illi ġiet maqtula. Jekk il-Gvern tal-Pakistan irrit illi jiddefendi tolleranza f'dan il-pajis, mela allura jirrit l-estremisti ma jihdu l postu. Issa, fisem il-gruppi politiċi l-onorevoli Mauro għal-minuta. Grazie, President. Xabaz Batti inqatel fisem il-liġijiet tal-blasfemija minn gruppi ta' fondamentalisti illi bħalma qed jiġri dan l-aħħar jużaw l-isem tal biex u ma jires u l-qoddim proġett ta' seta tagħhom. Aħna b'din ir-riżoluzzjoni rridu nirringrazzjaw il-xabaz batti għall-eżempju illi tagħna f'dawn l-aħħar snin jina nittama illi sagrifiċċju bħal dan ikun ta' twissija għal gvernijiet tal-Unjoni Ewropea u rappreżentanti għal politika barranija biex azzjonijiet konkreti jieħdu post il-ftit klim illi intqalu b'nofs qalb sal-lum Infatti f'dawn l-aħħar xhur l-Unjoni Ewropea jew inkella l-Kunsill u l-Kummissjoni kontrarjament għall parlament għadu jaħlu l-ħin jiddiskutu dwar l-inklużjoni tal-kelma Kristjani fil-dokumenti tagħhom ta' kundanna u f'dan il-waqt il-Kristjani qed ikomplu jinqatlu b'mod brutali. Għaliex spiss ma jiġu msieħba mal-punent, anke jekk huma m'għandhom xejn xaqsmu mal-punent, u għalhekk il-Kunsill aħjar jara x'qed jagħmel il-Parlament f'dan ir-rigward. Grazzi tassew, kollega Mauro, issa l li Styler. Grazzi President, jina wkoll nixtieq inrott ħajr għal kuraġġ u għal-ħidma ta' xaba żbati, jina naf ħafna kollegi li ltaqgħu miegħu b'mod personali u determinazzjoni tiegħu li jaħdem għal minoranzi fil-Pakistan huwa eżempju għalina l-koll hawnhekk. Huwa kien jaf illi t-teddidiet kontrieħ fuq ħajtu kienu qegħdin jiżdiedu, il-kuraġġ tiegħu rdu nirrikonoxxu huwa tilef ħajtu u aħna f'din il-kamra tlifna ħabib. Għalhekk nistgħu nagħmlu f'din ir-riżoluzzjoni. Naħseb li hemm punti importanti dwar il-punt illi qed jappella biex l-istituzzjonijiet kompetenti jinkludu kwistjonijiet ta' toleranza reliġjuża fis-soċjetà dan il-punt huwa importanti. Nan wkoll nixtieq nappella biex il-Kummissjoni ftaħt ta' kummerċ titkellem dwar kwistjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Punt 17 dwar l-istituzzjonijiet u l-gvern tal-Pakistan u d-demokrazija u drittijiet tal-bniedem li jiġu rikonoxxuti jiena naħseb illi fl-aħħar net Aħna rridu niżguraw illi l-kondoljanzi tagħna jintbatu jiena nittama illi l-President tal-Parlament jibet ittra personali lil-lom xabba Bati il-funeral tiegħu kien il-ġimgħa l-oħra u din hija xi ħaġa importanti li aħna nagħmluha, grazzi. Grazzi Onorevoli Styler, issa għal minuta l-Onorevoli Meki. Sur President il-qtil tal-surbatti u għattini il-qtil ta' li tal-Pakistan fi żmien ta' xarejn kemm is surbatti kif ukoll il-Gvernatur Salman Tassir il-til tagħhom iridu jiġu investigati b'mod profond u il-kriminali irridu jinbatu quddiem il-ġustizzja. Apparti il-til ta' surbatti jiena nixtieq Nitkellem dwar kwistjoni oħra ta' drittijiet tal-bniedem fil-Pakistan, jiġifieri is-sitwazzjoni tal-provinċja ta' Paloċistan. Il-minoranza ta' Paloċ qed tibqa' tiġi persegwitata U skont Amnesty International għall-inqas design attivisti ta' palos għallima avukati ġew maqtula jew ebu persuni oħra bħal dawk li jgħatu lajnuna ġurnalisti u uffiċjali tal-gvern fost oħrajn kienu soġġetti għal persekuzzjoni bħal din u għal teddid. Il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea jdu jibatu messaġġ ċar pakistan u jħeġġu l-gvern tal-Pakistan biex huwa jagħmel l-almu tiegħu biex jevita li jkun hemm sitwazzjonijiet ta' dan it-tip. Grazzi il-kellim li jmiss minuta u nofs onorevoli Kil Nielsen. Dawn it-tip ta' li xi ħaġa li ma nistax nittolleraw imma iktar u iktar il-fat li jisu ma jiġri xej, anki jekk ikun hemm l-aggressjonijiet, il-vittmi u l-membri il vittmi u l membri tal familja ma jistawx jirrikorru f'orti orti li hija korrotta, nafu li anki il-prosekuturi il mhumiex mħarġa hemm liġijiet li jiddiskriminaw. Il-parti penali tal-sistema ġudizzjarja hemm bżonn tiġi riformata biex terġa' tieqa fuq snaqajja tkun iktar kredibbli kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll kredibilta internazzjonali internazzjonali. Il-Fondazzjoni Henrik Xböl, xogħol li tagħmel fil-Universitajiet il-żgħażagħ tal-Pakistan jasbu li l-kredibilità tas-sistema ġudizzjarja hija ħafna iktar importanti sabiex il- eh, biex il-pajjiż jimxi l-qudiem meta jitaqabbel mal-forza jew inkella l-aggressjoni. Għalhekk il-kooperazzjoni ġudizzjarja hija għandha tkun priorità mal-Pakistan. Vielen Dank, Frau Kollegin Kiel-Nil. Grazie tassew. Issa għal-minuta l onorvoli Tenok. President, u għet wara liħor fil-Pakistan li l-ħna ta' riforma u l-progress għet jiġu maħnuqa. Xabas bati kien jafrin sa' feriklu kem bħala kristjan fil-pajis fejn l-intoleranza religjuza hija b'saħħitha u bħala ministru tal-minoranzi wkoll illi dejjem tkellem kontra il-liġijiet ta' blasfemija ta' pajizu. Iżda huwa ma beżax minnhom dawn il-fanatiċi. Xerej qabel il-gvern tal-Punġab Salman ta' Serġi maqtul mill-bodyguards tiegħu stess. Iżda Bati lanqas biss kellu bodyguards. U għalhekk kien mira faċli għat terroristi illi jidu jiridu joqtluħ meta kien sejjer għallaqa tal-kabinet għaliex ma kellux uffiċjali ta' protezzjoni. Dinja ħafna dawn huma ħafna mill-toqsijiet li misna nistaqsu lill-President. Nittama illi huwa jagħti aħjar eżempju aħjar għaliex din hija traċedja umana dan huwa raġel ta' kuraġġ kbiru ta' prinċipju li tilef ħajtu aħna bħala demokratiċi nonaraw ismu u nselmu l-kisbiet tal-ħajja tiegħu u nibatu l-kol doljanzi tagħna lil maħbubin tiegħu f'dan iż-żmien hekk ta' di għalina. Grazzi Onorevoli Tenok. Issa l-Onorevoli Paxka għal-minuta. Grazzi tal-li għaddejt li il-kelma. Komissarju, il-liġi Islamika ta' xarija tgħid illi jista' jkun illi jkun hemm reati kontra l-Islam u dawn il-persuni għandhom jinqatlu. L-avvenimenti li qed jiġru juru illi dawn huma valuri illi jagħtu attitudni u libertà lil persuni u din twassal għal teddida u mamma jeżitawx li jiddikjaraw il-fatwa fuq kull min jitkellem dwar id-drittijiet tal-bniedem. L-onorafu li batt il-Ministru tal-Pakistan u nam Sabir Ġabaldini, il-koordinatur tal-Kummissjoni għad-drittijiet tal-bniedem, kif ukoll Salman ser il-Gvernatur, saru vitmi innoċenti għall-infurzar tal-liġi Iżlamika. dawn dan qed iwassal biex il-politiċi li jmexxu dawn il-pajjiż suppost qed jagħmlu riforma qed jagħmlu riforma iżda qegħdin josservaw dawn il-liġijiet medjevali. Jekk aħna ma rridux li npoġġu dawn il-pajjiżi f'konflitt mal-awtoritajiet reliġjużi, aħna rridu nsibu l-pjattaforma għal dialogu kostruttiv. Sum catch the uh, Issa ngħaddu Fadal l-aħar kellim jgħid il-President l-Onorevoli Czaleski għal-minuta. Grazzi tas-sew, Sur President, Sinjuri. Aħna qegħdin nitkellmu dwar il-qtil ta' Ministru, il-qtil ta' raġel illi tkellem biċ-ċar dwar l-eru kristjani tiegħu li kien kattoliku aħna għal darboħra qegħdin nitkellmu dwar qtil ieħor ġewwa l-Pakistan til illi juri li l-autoritajiet ta' dawn eh, da' dan il-pajis mandomx kontrol ta' situazzjoni fil-Pakistan. Din hija problema kbira fl-opinjoni tiegħi. Għaliex aħna maħniex nippruvaw nakkużaw l-President tal-Pakistan jew l-Gvern tal-Pakistan aħna qegħdin ngħidu illi huma ma jistgħux jipprovdu s-sigur tal-anqas lil dawk li huma parti mill-Gvern jew lil dawk li għandhom twemmin differenti minn dak tal-pajjiż. Is-sitwazzjoni fil-Pakistan qed tigrava fl-opinjoni tiegħi. Jidher illi dan huwa pajjiż mimli mibeda Iżlamika fil-konfront ta' reliġjonijiet oħra u aħna rridu nitkellmu dwar dan. Grazzi. Danke kollegi. Grazzi ħafna. Sur Ġaneski, issa immorru għal parti tal-keċ tiegħi. Għanna ħafna nis li jixtiequ jitkellmu li staqma tispiċċa qatt. Għanna presidenti u anki viċi presidenti tal-gruppi naħseb hemm bżonn li nkunu iktar flessibbli għax dan huma dibattiti li qed isiru b'urġenza imma jinteressaw lil ħafna jiena ħan nipprova skont ċirkostanzi li nagħti ċans il kulħadd. U hemm xi kollegi li serġgħu jitkellmu iktar tard is surgala Grazzi ħafna. Sur President, qabel inqatel, Sur Batina kont kellimtu fi bad. il tajt ma' xaħat li kien verament inkwitat bis-sitwazzjoni kif kienet qed tiżvolġi fil-Pakistan, is-sitwazzjoni fil-Pakistan anki meta nqatel is-sur ta' sir. Għalhekk kien membru tal-parlament, kien ġurnalista, kien mbagħad liħaq ministru, kien eh, avukat, kien attivista dritti tal-bniedem. Imma dawn in-nies qegħdin u wieħed wara liħor. Hemm bżonn ngħinuhom biex iqumu kontra din l-intolleranza. Huwa ipprova ibiddel il-liġi tal-blasfemija u għalek kien veru mux ikkonsidrat ma kellux iħobbuh ħafna nies. Għaliex ma kellux protezzjoni? Hemm bżonn naħseb li nipproteġu dawn in-nies kontra l-estremisti. Grazzi ħafna Sur Gala e Sur Kutes. Grazzi ħafna President. Il-til tal-Ministru tal-Minoritajiet is-Sur Bati seħ meta kien hemm il-kontroversja dwar il-liġi tal-blasfemija fil-Pakistan u rrit jemendhom dawn il-liġijiet. L-intolleranza li naraw f'dan il-qasam, ovvjament huwa ir-raġuni li ġalet għalfej għaliex inqatel. Il-kas ta' surbati, il-qtil tiegħu, ġi kundannat mill-mezzi tal-medja, mill ċittadini, minn kull eh, eh, reliġjon hemm bżonn l-awtoritajiet jaraw li ma jseħħux eh, dawn it-tip ta' avvenimenti, da' tip ta' qtil jridu wkoll jiddefendu il-valuri fundamentali li nsibu fil-Kostituzzjoni wkoll tal-Pakistan. Is-Sinjura Dekrit, grazzi ħafna, President jiena u kol nishtiq li naqat ma dawk li tkellmu kontra il-til verament ta' min jistmerru tal-ministru li responsabli mill-minoritajiet sur bati din dan il-qtil ta' natura terroristika ovvjament jiġi wara ħafna qtil ieħor ta' persuni ta' persuni li kienu tolleranti, li kienu għeti defendu dritt tal-bniedem u anki drittijiet tan-nisa. Għalhekk aħna għal buħra nerġgħu nagħmlu appell l-awtorità tal-Pakistan biex jara li kunem inkjesta, inkjesta effiċjenti, jkunem u kol protezzjoni effiċjenti ta' dawn it-tip ta' persuni biex jiġu protetti minn estremisti. U kull imkiet laqqas sinjura Rayman, Sherry Rayman. Għal darboħra jien ix nitlob li l-istituzzjonijiet kompetenti tal-Unjoni biex fin-negozjati met edin edin jipreparaw il-ftajim ta' kooperazzjoni bej l-Unjoni u l-Pakistan li daħlu klawzola dwar il-rispett ta' libertà reliġjuża u il-rispett ta' dritt tal-bniedem. Ringrazzjakom. Vielen Dank zum Abschluss des Catch the Eye Verfahrens, Frau Kollegin Gil. Tajjeb, mela bekk biex nagħlqu Sinjura Ġuleska. Po raz kolejny zajmujemy się kwestią łamania praw człowieka. Grazie Hafna. Għal darbort nerġaw nitkelmu dwar dritt tal-bniedem fil-Pakistan u għedin nitkelmu fuq il-mod kif ġi assassinat il-Ministru Batti li kien qed jipprova jemenda li tal-blasfemija fil-Pakistan u kien dejjem ħamba għal iktar tolleranza. Il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew se tkun eżempju tal-vuċi tagħna biex nitkellmu kontra situazzjoni li kull matur qed iddeterjora il-Pakistan. Fl-istess ħin biex niddefendu il-drittijiet tal-minoranzi reliġjużi li ħafna drabi ikunu mkasbra dawn il-minoritajiet. Huwa importanti għalhekk li aħna wkoll konnejnu l-NGOs li qegħdin jaħdmu biex ikun hemm iktar rispetta tad drittijiet tal minoranzi f'dan il-pajjiż. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura Ġileska. Mela bekk eh, nala il-keġ tiegħi u nisimgħu il-femiet tal-Kummissarju Ħana. Grazzi ħafna. Ħna niddeploraw ukoll il- il-til ta' Salman Tassir, il-governatur tal punġa mbagħad ftit ġimgħat wara fit-tieni ta' Marzu kien inqatel il-Ministru tal-Minoritajiet Xabaz Bati il-Viċi President Sinjura Ashton ikkondannat dawn iż-żewġ tilijiet u tkellmet eh, kontra il-klima ta' intolleranza, l-intolleranza ta' reliġizzjoniet tal-minoranzi reliġjużi. is ti kien l-unika Kristjan fil-gvern tal-Pakistan kien magħruf għal fatt li huwa dejjem kien eh, iħamba favur il-libertà tal-reliġjonijiet. Kien l-unika wieħed li kien għadbaqalu l-kuraġġ li jitkellem u jgħid dak li tħoss. Anki meta nqatel Salman Tasir, kompla jgħid, kompla jitkellem b'mod ċar jitkellem dwar l-affarijiet li huma ċari fil-Kostituzzjoni eh, tal-Pakistan. and provide adequate protection. Sabiex ukoll huwa importanti li l-awtoritajiet jipproteġu eh, dawn in-nies li jkunu f'ċertu periklu. Dilekjarazzjoni tijaw il-gvern għal li se eh, jagħmel inkjesta biex jisib il-ħatja. Il-gvern tal-Pakistan irid iżom kelmtu sabiex isib il-ħatja. Is-sur Bati u s-sur Tasir it-nej kienu jitkelmu dwar dawn il-liġijiet tal-blasfemija u ridu jemendawhom imma fil-żmien inqatel is-sur tażir l-emendi eh, ma natawx għaxek priorità fil-parlament liġi li um, li hija favur il-pina tal-mowt ovvjament mur kontra dritt tal-bniedem. U dan eh, rridu naraw ġifiri kif jiġu mħarsa il-drittijiet tal-minoranzi bżon li nejnu u koll il-gvern tal-Pakistan għax dan qed ħabba twitxu dan il-pajjiż ma atti terroristiċi li qatt mara bħalhom. Il-libertà ta' reliġjon ovvjament hija dritt universali, il-libertà tal-espressjoni u koll ovvjament hija xi ħaġa marbuta magħha. Il-Kunsill reġa' fakkar